mill-10 sa' sija u mill-3 sa' 5. L-agenda ġa disponibli u edha fuq il-pagina fuq il-webpage tal-Parlament. U nawguralkom eh, misriħ tajjeb.